konġunt fuq is-sajt. Għanna żewġ mistoqsijiet orali hawnhekk ngħaddi l-kelma l-ewwel net lill-Onorevoli Gallagher għal ħames minuti. Mela ngħaddu l-kelma mill-ewwel Sur Kadek. President, Kummissarju, kollegi, jiena tlabt dan id-dibattitu fuq il-konservazzjoni ta' l-ispnotta għaliex irridu nikumbattu il-deteriorazzjoni ta' din l-ispeċi. Din hija speċi mfittxija ħafna. Fl-Atlantiku, is-sajt ta' l isbnotta huwa importanti ħafna, jikkontribwixxa ħafna l-ekonomija lokali u koll il teknika użata biex jinqabad din il-ħuta huma differenti ħafna. Jintużaw ħafna trollers fis-sajt ta' dawn il-ħut, l-ispnotta tikber sa 35-40 cm wara mbagħad li ikun hemm l-spawning il il-ħut iż-żar jinġabru fl-imkien u għal daqstan ikunu vulnerabli ħafna. L-preservazzjoni ta' din il-ħuta hija hija taħt l-Istati Membri għal Issa Franza bħalissa qed timplementa xi miżuri interessanti fl-imkien ma' mal-professjonisti minħabba ix-xogħol tal-Kummissjoni tal isbnotta waqt iż-żmien tal-isponing. Nillimitaw il-longliners għal 5 tonnellati kol jum u hemm ukoll xi speċifiċitajiet għad-daqs tal-malja. Issa kien hemm il kien hemm il-ħsieb li id-daqs minimu jikber u hawnhekk ħriġna bl-idea li hemm bżonn ċerti miżuri li l-Unjoni Ewropea titratta din il-kwistjoni biex tiżgura li kollox ikun konformi mal-livelli tal-komunità. Allunna li hemm problema bin-nuqqas ta' data fuq din it-tip ta' ħuta, hemm rakkomandazzjoni wkoll għal tnaqqis ta' 20% meta mqabbel mal-livelli tal-2008-2010 din hija problema ewlenija ġifiri li fl-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni qed tgħid li iż-żieda f'sajt professjonali u għall-isport u li jkun hemm qasma fl-aċċess bejn dawn iż-żewġ tipi ta' sajt u importanti li nieħdu azzjoni, però ma rridux niprojbixxu s-sajt, rridu norganizzaw il-qasam tas sajt rridu nimplementaw miżuri fil-forma ta' kwoti iffissati mill-Kummissjoni, jkunu fissati permezz tal-pariri tal tax-xjenzjati u jkunu taħt pjanijiet multianwali b'mod li jkun hemm prospettivi għal ġejjin ukoll fuq il- abdit potenzjali. Dan ifisser ukoll inkunu nistgħu npoġġu fis-suq il dan il-ħut nbijaw. Fl-istess waqt l-istati membri għandhom jintalbu li jirregolaw is-sajt eh, sportiv speċjalment fir rigward ta' abdiet għal kull speċi kull sena. Fuq livell Ewropew, it-tlet istituzzjonijiet għandhom jaħdmu fl-imkien biex ikollhom distribuzzjoni aktar ekwa għas-sajt professjonali. Il-daqstant nitlob il-Kummissjoni biex it-qis din il-kwistjoni u biex tatina idea tal-istoks tal isprnotta attwalment. Dan jaf ifisser ukoll ikonna pjanta ġestjoni multianwali. B'mod li il-daqs minimu jkun 40 cm. Il-Kummissjoni għandha taġixxi u timplementa ċerti miżuri biex insalvaw l-ispnotta. Dan ifisser li sajt professjonisti kun jistgħu jaqbdu din il-ħuta u mbagħad id-dilettanti kun jistgħu jagħmlu l-istess ħaġa mingħajr ma jkun hemm pressjoni fuq l-istokkijiet. Għal daqstan nitlob il-Kummissjoni dwar jekk hijiex lesta li toħroġ bi proposta għal kunsill u l-Parlament għal pjan għal l-Atlantiku u ċ-Channel. Issa l-Onorevoli Gallagher. Grazzi, President. President, l-Izlanda u l-Faroe Islands ilhom jistadu il-kaval bla għal dawn l-aħħar snin. L-Izlanda issa żiedet il-qabdiet tagħha tal-kaval minn wieħed fil-mija fl-2006 għal 23 fil-mija fl-2013. U l-istokkiet għedin ibbatu. Umbat il-kaval minn 4.6% għal 23.9% fl-2013. Fl-istess zona fejn hemm problemi bl-istoks. Il-bieraħ f'Londra wara ħafna l-qat intlaħaq ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Norveġa u l-Faroe Islands dwar il-sim tal-kavall fl-Atlantiku. ftejim ta' ħames snin, l-Iżlanda mhix parti ta' dan il ftejim għaliex irtirat mit taħdidiet u stabbiliet kwota unilaterali għall-2014. It-TACs tal bieraħ huma 1.2 miljun tonnellata li jirrifletti rakkomandazzjoni ta' ISIS biex jizdid it-tek. Min perspettiva irlandiża ovvjament jiena kontent li eh, dan l-ftejmu ma tajjeb kostituenti tiegħi il-kwoti irlandiżi se jiżdiedu minn 57 tunnellata għal 105 tunnellati. Għall-industrija dan ifisser 125 miljun euro. Dan jikostitwixxi 60% żieda fit-kwoti provvizorji maħruġin fil-bidu tas-sena. Għal long term din hija xi ħaġa li tħassbek li il-Faroe Islands irċevew kwota ta' 12.6%. Din il-kwota mhi ġustifikata u se tfisser telfin fit-tul għal qasam Ewropew u għal pajjiżi. Jiena nilqa eh, il-kummissarju, il-kummissarju Damanaki, però trid terfa' responsabilità tagħha għal mod kif aġġixxi f'din is-sitwazzjoni. Ħankun raġonevoli u ngħid li din hija ħasra. Il-fatt li imi hawnhekk illum jgħid ħafna fuq kemm hija interessata f'dak li jiġri f'dan il-Parlament u fil-Kumitat tas-Sajd. Il-Kummissarju kienet lesta li tam tagħmel ftehim ikun xi jkun Eh, dak li joħroġ mill-ftehim. Ridet ukoll tagħti 11.9% u 12%. Da ma kienx bizzejet, però ma kienx bizzejet li l-Kummissarju kellha l-għodda meħtieġa biex timplementa sanzjonijiet kontra dawn il-pajjiżi meta il-maġġoranza 98% ta' din il-Kamra votaw kontra dawn is-sanzjonijiet. Però irridu nkunu grati lejn Norveġa. Huwa biss minħabba l-fatt li Norveġa kienet soda u ma beħħeċ l-industrija tagħna. Issa rridu xi ħaġa għat-tul biex dawn l-istoks ikunu sostenibbli għall-interessi wkoll soċjoekonomiċi tal-qasam tas-sajt u l-proċessar. B'xorta ħażina jidher li dan il-kompetu issa se jaqa' fid-dejn il-Kummissjoni l-ġdida. Nittamaw li din il-Kummissjoni tħares l-interessi tal-Unjoni Ewropea kemm l-Iżlanda u l-Faroe Islands kienu responsabbli għal sajt żejjed tal-blue whiting U ovvjament dan wasal għal kollas tal-stocks. Nittama li l-istess ma jiġrix bil-kavalli. Aħna rajna x'jista jiġri jekk ma titteħħiġ azzjoni hija ħasra li l-Iżlanda għal darb'oħra ma rridx tikkopera mal-istati kostali l-oħrajn. Għal daqstant jena nemmen li sanzjoni ta' kummerċ għandhom jerġgħu jiġu implementati ir-rapport tiegħi għadda minn hawnhekk b'maġġoranza kbira qabel il-waqfa s-sajf il-Kummissarju kien fil-Kumitat tagħna. Kien qallinna kienet qaltinna li qisha tieħu l-miżuri neċessarji biex iddaħħal sanzjonijiet. X'għamlet però xejn. Mhix sorpriża għalija li hija marret lura minn kelmita u provat ta' strateġija minn wara d-darna kontra l-interessi tagħna u ovvjament hija għandha responsabilità hawnhekk. M'għandix dubju li kieku hija mponni sanzjonijiet kontra l-Iżlanda s-sena l-oħra ma nkunux fil-pożizzjoni li qegħdin fiha llum. Sitwazzjoni fejn l-Iżlanda ma tixtieqx tikkopera. Mejju 2013 il-Kummissjoni jużat dan l-istrument kontra l-Faroe Islands minħabba is-sajd żejjed ta' Laringi fl-Atlantiku ta', ta Tramuntana. Biex nikkonkludi kommissjoni u importanti li jkun hemm sanzjonijiet kontra l-Iżlanda. Beffet immedjat, grazzi. Gallagher, Monsieur Lewandowski, u nom la Commission. I take the Sibas conservation as the first, first issue. Jina, l-ewel net se nitkellem dwar il-konservazzjoni tal-ispinotta, grazzi għal-mistoqsija l-Komissjoni. Aħna qed niddiskutu mal-Parlament, jina niddiskutu dan din il-kwestjoni mal-Parlament mill-2012 u kena żewġ sviluppi hawnhekk. L-ewwel net e, evidenza għażjed xjentifiku e, xjentifika fil-gwar tal-istok u minna l-oħra għanna politika għażjed ċara fil-gwar tal-evidenza xjentifika għanna evidenza fil-gwar ta' tnaqqis fil-biomassa u bekk qed jitolbu illi inqas um, spinotti jiġu eh, maqbuda jkun hemm inqas ħajt tal-ispinotta tal, u aħna naqblu l-Kummissjoni taqbel fil-gwar ta' riforma tal-politika komuni tas-sajt issa natwetti twettiq tagħha l-istati membri issa għandhom jirfaw responsabiltajiet tagħhom u jiżviluppaw il-kontrolli meħtieġa biex fil-pjan ta' iżjed fil rigward tal-istok. Għawnek qed nibdew mill-bidunet, jiena ħadd eh, inkonsiderazzjoni l-interventi hawnhekk iżda l-loġika tal-riforma komuni tas-sajt kienet dwar ir-reġionalizzazzjoni. Issa wasal iż-żmien biex ndaħluha fis-seħħ u nikkontrollaw jekk qed taħdem jew le il-dmir tagħna wkoll li naraw l-effettività tal-miżuri u et għalhekk qed nitolbu lill komunità xjentifika biex tevalwaw jevalwaw jekk huma biżejjed jew le. Nixtiequ nappoġġaw l-Istati membri iżda d-dini loġika tal- tal-riforma tal-politika tas-sajt tagħna kwota għabbażi tal-Ewropa kollha u din il-possibilità tibqa' għażla, tax jibqgħu bħala għażla. Iżda kulħadd jaf illi l bicċa kbira tal-Istati Membri huma kontra dan kontra r għal responsabiltajiet tagħhom stess u għal kapaċitajiet um, tagħhom. Dik hija dak huwa stat attwali tas-sitwazzjoni għandna evidenza loġika mill-bandar waħda u mbagħad it-twettiq tal-loġika ta' riforma tal-politika tas-sajt u jiena ħadd nota tal-intervent ta' Sur Kadik illi talab għal loġika differenti għal kwota għall europa kollha kemmi. Iżda s sitwazzjonijiet ċara l biċa kbira tal-istati membri mhumiex favur kwota għall europa kollha firgward tas-sajt għal kavalli aħna qed naħdmu mal-Parlament u ilna naħdmu għal iżjed minn erba' snin biex insibu soluzzjoni għandna xieda illi l-istok qed et, et naraw sviluppi f'dan il-qasam u et nieħdu konsiderazzjoni dawk l-istati membri li ġew affettwati għabbażi ta' evidenza ċara tal-istokkiet li hemm. Kenna messaġġ ċar il-biraħ aħbar tajba ksibna um, mal-Unjoni Ewropea. Uh, intkom kif mam mill-Sur Galaha il-Norveġa u l-Faroe Islands iżda mhux bl islanda Disappunt iva iżda l islanda baqgħet barra. Wara diskussjonijiet twal u intensivi bejn il-Kummissjoni u l-partijiet interessati. Jiena ma nistax naqbel li dana sar mingħajr ma ittieħdu in konsiderazzjoni l-aħjar interessi tas sajjida hawnhekk fl-Unjoni Ewropea iżda anki fil-gwad tal ħazna sostenibbli lat liħor tal-problema. Issa għanna kena ftejim um, għanna ftejim għal ħames snin skont il-prevedimenti dan huwa kontest għal sajt tal-kavalli fl-Atlantiku għalija u għal kollega tiegħi ta' manak l-Iżlanda illi l-Iżlanda maħdiċ semija ta' dizappunt. Jina smajt dwar sanzjonijiet għazla eh, possibli, iżda nasab li l-lum għanna għanna nibatu messaċ tajjeb pilli għanna qed nitkellmu dwar sostenibilità prevedibilita ma' żewġ pajjiżi ma' żewġ pajjiżi involuti. Din mhix aħbar ħażina għal sajjeda u għal familji fil-Spanja, Portugal, Franza, l-Irlanda, Renju Uniti u eh, pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea, ovvjament din l-inizjattiva Eh, tibqa mal-Komissjoni Ewropea. Jiena qed nieħu konsiderazzjoni dak kollu li intkom tajdu u dak illi se nisimgħu mill minn membri l-oħra tal-Parlament oħra wkoll. Eh, grazzi għanna palissa għanna ftejim ma' żewġ pajjiżi, Iżlanda hija miftuħa l ftehim jiena qed nisma' l-vuċi qawwija tagħkom tal-favur is-sanzjonijiet. Grazzi. Issa sanat il-kelma li sur Mato jħoġbok. Mato għadra. Grazzi, President. Ġala darba dan huwa dibattitu konġunt nixtieq nifoka fuq il-kavall. L-ewwel net hija ħasra li mhux qed hawnhekk il-Kummissarju tas-Sajd. Però din hija ħasra għalija. Għaliex kieku kont niferħela għal ftejjim li kiseb l-inkiseb mal istati kostali Ovvjament dan huwa ftejn, però l-issa se jibdel l-intervent eh, tiegħi. Huwa pjaċir tiegħi li nibdel l-intervent tiegħi. Il-problema tas-sajt tal-kaval mhux xi ħaġa ġdida, anzi bil-kontra kien hemm ħafna inizjattivi u nista' ngħid li l-Parlament Ewropew kellu paċenzja kbira b'dan is-suġġett u bil-Kommissjoni, però meta qed inħejji l-intervent tiegħi l-bira bit insaqsi lil nnifsi għalfejn wara li spiċċajna l-ewwel trimestru għadna ma wasalniex għal ftehim brabta ma' tax definittivi. Dan huwa sajt wara kollox tal-kavall xi ħaġa li tista' toħloq problemi gravi. U mbagħad staqsejt l nnifsi wkoll għalfejn kien permess l gżejjer Ferrow u l-Iżlanda jistgħu jaddottaw b'mod unilaterali tax b'detriment eh, b'detriment għalina u għan Norveġa, pajis li mijaw għan naftajim, staqsajt koll għalfejn il-kommissjoni jedda se kondescendenti ma dawn il-pajizi u mbat ma pajizi oħrajn xejn. Tuża ċerti sanzjonijiet ebsin ma stati u mbat moħrajn xejn. Hemm ċertu double standard dawnek. Il-ftajim kien jenat li kien fundamentali, jena dan nemnu Però mhux għal kull prezz issa ħriġna biftejn parzjali fejn Spanja żdiedet il-kwota, eh, Spanja kienet fuq qoddim u kienet fuq qoddim kontra is-sajt illegali. Però hemm ċerta ċerti problemi. Naħseb il-Kummissjoni titqgħod attenta hawnhekk tkun ibsa ma trid tkun ibsa ma' pajjiżi li ma jkunux konformi. Ekonu min ikunu, anke ikunu l-Iżlanda, grazzi. Tu għad il y a une question, Għandek il-karta l-blu għalik, Sur Matta, għadrova. Lest li taċċetta jikħeġbok, Sur Rubik jikħeġbok. Grazzi ħafna. Nishtiq ringrazzja Sur Mato għadrova. Ovvjament, il-sajt għandu impatt kbir fuqna fl-Europa jena. Nishtiq nkun naf xinu ma l-vantagġu l-izvantagġi f'dan l-ftejim eh, u l-implikazzjonijiet tal-sajjeda li jaħdmu għal rasom u l-proċessar tal-ħut. Dan il-ftejim huwa ta' vantaġġi u svantaġġu sal dan kollha. Naħseb li din il-mistoqsija hija l-Kommissjoni jiena nista' ngħidlek il-perspettiva tiegħi li dan l ftejim u ta' sodisfazzjon, però għal Spanja huwa eh, tajjeb għandna kwota ta' tax għal aktar minn 40,000 tonnellata u s-sajt għandhom ċertezza issa fuq dak li jistgħu jistadu xi ħaġa oħra. Jekk se nitkellmu fuq kull wieħed waħda minnhom, għandna perspettiva differenti, però koffer din il-mistoqsija kellek tagħmilha lill-kummissarju. No, għamara Grazzi. Signora Rodus tal-żewġ minuti jek joġbok. Grazie ħafna, Signora President, Signuri. Signori. Xikultant l-avvenimenti um, jiġru iżjed mill-agenda tal-Parlament jiena kontenta ħafna li kien ftehim dwar il-kavalli Jiena ħat pjaċir ħafna mal sajjeda fil-naħa ta' fuq tal-Ewropa li ġo affettwati minħabba dan it-tilwim. Minkejja li jiena kontenta se kolli naddi xi kummenti eh, fej jikritikaw. Kien hemm tilwim għal erba snin mingħajr soluzzjoni fil-gwad tal-kavalli, dinha kien ta' mistħija um, frigwa tal-persuni kollha li ġew affettwati, speċjalment fil-kuntest tal-Ewropa fejn il-ħbieb jaħdmu flimkien. Um, il sajjida spiċċaw fil- Waħedhom fil-problemi ma jistawx ma setawx inkisbu il-ċertifikazzjoni tal-bit u eh, il-tilwim mal-Faroe Islands u mal-Islanda eh, kienet istiża ma żmien anki dawk is-sajjeda fil-Baltiċi ma setawx jiksbu il- ċertifikazzjoni għal-bit tagħhom la darba ma kienem ebda ftejim bejn il-Norveġa l-Unjoni Ewropea għal dawk dan il-bit. Il-Norveġa xtaqet ftejim iżda biss wara ftejim mal izlanda Signori, jina minister nġudika ġudika dawk li negozjaw jew kellhom um, kellhom iċedu qabel, iżda naħseb li ovvjament għandna bżonn ta' mekanizmi um, internazzjonali malajr biex dawn it-tilwim Tilwim bħal dan jissolva mala kemm jista' jkun. Ovvjament il-kavalli mhix l-ewwel speċi li se tbiddel fej um, fej fej toqgħod u dina se taffettwa l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra. Naħseb fil-Parlament li minn sanna il-nihdu azzjoni biex niżgura li fil-ġestjoni tas-sajt ikunu preżenti iżjed fl-autoritajiet meħtieġa u naħdmu mal-parlamenti mill-pajjiżi viċini, jiġifieri Norveġa u l-Iżlanda u dana japplika wkoll għal pajjiżi tanaħat tisfel fil-Mediterran. Aħna nirrappreżentaw in-nies il-poplu fil-Parlament Ewropew u għandna bżonn ta' politika. Grazzi, Signora Bilbabra. Grazzi. Jena xtaqt nifraħ lill-Kummissarju Domanaki, għaliex kien biex li nagħmlu dan wara ftehim li ġie miksub mal Norveġa l Faroe Islands, però nixtieq ngħid li għandna bżonn aktar trasparenza, aktar partiċipazzjoni, aktar xjenza biex inkunu nistgħu nikkonkludu n-negozjati mal-Iżlanda. Ma nistgħux nittolleraw li l-Iżlanda tkompli żid mod unilaterali l-kwoti tagħha meta rajna li mill-2006 immultiplikata għal 23 in-numru ta' qabdiet. Ma nistax nittolleraw għaliex il-flotta Ewropea fostam dik ta' Reġun Bask m'għandix kwoti biżejjed, trid iżid il-kwoti biex tkompli bil-ħidma tagħha b'mod li jrendi u b'mod li jkun sostenebli. Għal daqstant jiena nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni x'se jiġri bl-Iżlanda, x'se tagħmlu, se jkun hemm sanzjonijiet jew le. U nixtieq ukoll nistaqsi l-Gvern Spanjol li f'din il-kwota li se jkollu l-Gvern Spanjol issa 40 tonnellata jista' jgħaddi eh, kwota korrispondenti l-flotta tar-Reġjun Bask. Għadna wara mlövin 2 Grazzi, Signora Laven, jek jogħġbok għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, grazzi kollegi u l-Kommissarju, it-tibdil tal-klima hija reali u il-kavalli kienu tal-ewwel eżempju reali tal-kuntest li kull ma jmur se naraw iżjed et eh, ma nix bizet il-manna l-arar għanna l-animali li jett jimmigraw. Għanna nibqaw solidi ma xulxin, nsibu mekanizmi biex naqsmu risorsi li għanna najnu dawk li jintlaqtu mit-tibdil fil-klima. Kif nistaw nsolvu il-problema? Kif salvejna l-problema problema kaġunata għax il-kavalli eh, marru lejn in-naħa ta' fuq eh, ma tantx is-Solvenija tajba fil-2013 għalunna li l-informazzjoni li kellna tant kienet ħażina li ma kienx possibbli li niddeċidu xi ħaġa dwar l-istokkijiet u il-flotot biss kienu għet jgħatu informazzjoni dwar rimi minħabba għasta informazzjoni ġili kunem il-prevediment ħazin tal-ħazna u l-Izlanda ma setax titkellem dwar l-NSY u il-sajt sostenibli. Importanti li nsibu soluzzjoni ġusta mal-Izlanda Norveġa u l-Fejro sista fl-istess waqt nitlob li kulħadd jirfa' r-responsabiltajiet tiegħu għal ħasna li ziet importanti ġifiri fil-gwad tal-kavalli, il-kavalli jinstabu f-situazzjoni ħazina ħafna u tista terġa tispiċċa f-situazzjoni ħazina. Nasab li għanna bżon ta' parir tajjeb xira fil-gwad tal-sajt sostenibli u natajna dan il-parir u għanna noqod l-ura Emmin għad l-ura jizjed minn aħrajn, il-flotot għandhom jgħatu data u dawk li ma jistawx jagħtu l-informazzjoni tajba fi kollom aċċess għal ħasna. Jiġifieri prinċipju għandu jkun ebda informazzjoni ebda ebda sajt. Eh, l-kelim li mis, grazzi ħafna President Nasa li huwa għanġust li nattakkaw il-Komissarju Damanaki li ma kienieċ hawnhekk hija qalet lill-konferenza tal-Presidenza li kellha tkun fit-Tessaloniki f'konferenza eh, internazzjonali Um, aħna għanna natakaw dawk li seta jkunu jizir flessibli u jattendu dawk li eh, dan il-dibattitu fejn eh, meta seta jiġu għawnek jina naqbel ma Pat the Cope Gala ma ftemnix um, ftem tajep iżda nasab li 12.6% tal-tak l-Fero nżommu 15.6% l-Islanda u r-Russja fit-tama li jitlu dan il-ftejjim iżjed tard u ġenerus wis l-uniku raġuni li irnexxina nagħmlu hekk u għax lajsi se jgħidulna l-spawning stock il-biomass tagħha qed iżid jiżdied u issa għandna 1.2 miljun ta' id-doppja ta' dak li kien erba' snin ilu. Dan forsi ma jkunx sostenibbli u aħna sembatu sa dan it-tan taħbar tajba u prosit lil kulħadd. Grazzi li Sir Stevenson. Eh, Sir Ferreira għal żewġ minuti. Għal minuta nofsa. Grazie ħafna. President, Komissarju. Għadna kif smajna dwar l-ambjent u l-kondizjoniet tal-ambjent fejn qed eh, jiġu affettwati l xejri tal-speċi u d-distribuzzjoni tal popolazzjoni tal speċiet Jiġri l-sim tal-kwotas għandu jirrifletta l-frekwenza relattiva tal-prezenza tal-speċi u għanna jkonna database aġġornat li jagħti l-sitwazzjoni attwali ta' rizorsi tas-sajt fejn eh, nista' nkunu nistgħu negozjaw ma' pajjiżi oħra u ninnegozjaw ma' pajjiżi terzi wkoll. U għalhekk hawnhekk is-sajt fl-Atlantiku tal-Grigal tal grigal dana għandu xaqsa mal-qsim tal-sajt. Dana joqgħod fuq l-informazzjoni, u għalhekk l-informazzjoni hija tant importanti, hemm ħafna ħafna ehm, stokki tal arringi U għalhekk għandna nħarsu lejn il-pożizzjoni tal-ħasnet, il kotas għandu għandhom jirreflettu dan iżda għanna nirreflettu l-istat attwali tal-ispeċijiet. Għanna nħarsu lejn il-ħaznet u l-abband eh, kemmen minnom. U b'dan il-mod biss tista' tasal għal deċiżjoni esterna ġusta dwar dan u jkollok ġestjoni kif supposta l-istokijiet tagħna. Jisur kun għal żewġ minuti jekk jogħġbok. President Komissarju Lewandowski meta nħares lura fl-2009 eh, konna nafu l-kol li l-Izlanda kienet eh, tiffaċċa l-falliment eh, tal-istat tagħha kienet iddur lejn l-Unjoni Ewropea għall-għajnuna u l-istati membri xtaqu jajnu u definixxu kondizzjonijiet ċari fir gwar ta' drittijiet speċjali l islandizi li kienu u stess u ma stess li kienet jinkludi l żona tal-sajt eh, eh, tal- tammit mil kienu eh, kisru fl-2010 kienu kis, um, kienu kisru il-regoli kollha fil-gwar tas-sajt tal-kavalli. tal kavalli fil-bahar tan noħ li ma kienu xed iżommu maftajim u ma kienu għet iffiċu direzzjoni taħħom u bekk aħna kena neħdu azzjoni biex niproteġu il-flotot tagħna il fat li għanna ftajim ma' Norveġa u mal-Faroe Islands hija ħaġa pożittiva iżda l kem irridu nħarsu lejn il-ċifri fil-gwad tal-qbit, il-kwotas tal-qbit f'pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea, ovvjament dana se jkollu impatt fuq il- l-istabilità ġenerali relattiva importanti li konna ftejim ma' Norveġa, importanti li Norveġa jkollha ċarezza fil-gwar tal-ħasnet tal-kavalli. U fil-Baltiku fejn għanna il-żoni komuni tas sajt bħal Kattegat per eżempju u zoni oħra fil-baħar ta' fuq jekk in-Norveġiżi eh, jivutaw fuq dan ikollhom il-possibilità li jivvotaw li jistadu fuq l-MSI u ċertifikazzjoni tal-laringi fil-Baltiku jkun eh, possibbli skont l-MSI jkun tajjeb illi jkun hemm il-negozju tal-sajt eh, f'dan il-mod fil-ġejjeni l-West Romania li minn fejn jiena niġi Mbagħad ikollna is il-ħut fis-suq iżda huwa possibbli li konna ftehim. Grazzi Sur Sanchez per presejdu għal minuta 30 minuta. Fl-2014 jista' jkun is-sena fejn il-gwerra tal-kavalli tispiċċa din it-tip ta' sajt ilha ħafna suġġett ta' polemika fl-ambitu tal-estern tal-relazzjonijiet esterni, però anke f'dak intern. Dawn l-aħħar fl-aħħar jiem kien hemm ħafna protesti rigward il-kwoti relattivi għal Spanja. Soluzzjoni sa tinsab f'żewġ bnadi, stabilità ġifiri u naqqas ta' dubju fil-rigward tal-istati kostali, kostali u deċiżjonijiet ġusti. Fostom sim kif suppost għal ċerti speċi, rispettivament mill-bidlit f'ċerti oqsma fejn kienem 90% ftejn ma' Norveġa Issa situazzjoni fejn l-Izlanda u l-Faroe Islands għandhom kwoti ta' 52% għal daqstan aħna nixtiequ ċerta sostenibilità u kontenti bil-ftajim li inkiseb il-bira f'Londra li jiftaħ il-bibien għall-integrazzjoni tal-Izlanda. Naħseb li dan jista' issaħħaħ relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' Norveġa li kontribwita żieda tal-istoks b-24% fl-2014 u għad bassir u għandu jkun hemm bilaterali ma' Norveġa li jinkludi wkoll il-qasam in ġenerali. Issa rridu ntemmu ix xogħol tagħna fl-ambitu tal-Istati Membri. u mbagħad bl-ambitu fl-ambitu tal-isprotta kontenti kif sejra din l-ispeċi u l-miżuri li qegħdin jiġu konsidrati. Kari, il minut. Signora Kari, għal minuta jogħġbok. Grazzi ħafna. L-ewwel nett nixtieq ngħid prosit dwar il-ftehim tal-bieraħ ħaġa tajba fid-direzzjoni tajba l l-Islanda miex parti mill ftejim u bekk ma wasalniex għas-soluzzjoni tal-problema fl-aħħar mill-aħħar il komissjoni u fil-gwar tal-politika tal-sajt komuni eh, hija assurda kulħadd eh, jaf il-kavalli vjaġġa u eh, jagħmel is-sens li l-Faroe Islands u Norveġa jixtiequ jgħaddu u l-Islanda jixtiequ jabdu iżjed ma turix il rejba għax aħna ninsabu fl-Unjoni Ewropea tipproċedix bis-sanzjonijiet jekk jogħġbok is-sanzjonijiet ma jsalvux il-problemi il għanna bżonn ta' soluzzjoni tal-problema. Grazzi ħafna. Il-kelim li jena jiena kontent bil ftajim li e, li sar għal għasajjeda u għanki għal ħaznit tal-ħut nasab illi dana dana jfisser ġejjeni eh, tajba l-ftejn ma' Norveġa jfisser illi nistaw jista' jkollna stabilità. Nistaw niprevedu, nippjanaw għal ġejjeni. Jiġifieri jiena il-kommenti tiegħi dwar l-ispinotta issa il-kwistjonijiet li għalaw dwar il-punt juri li għanna naġiċu b'mod differenti. Il-komissarju għal, il-komissarju għal li għanna bżon ta' approċ reġjonali. Iżda ma sabniex soluzzjonijiet fil-fat, ma nix riċerka bizet, ma nix pjaniet fit-tul u il-ħazna tispiċa um, fistat ħazin Din il kwestjoni fil-fatt inqalat biex imbidlu xi ħaġa biex dina tkun taqbel ma' pjanijiet oħra fit-tul għal ħażni tal-ħut għandna naġi mod differenti f'dan il-qasam u anke fil-gwad tal-mistoqsija ta' Sur Kadek. U dak li intqal jgħidilna li jekk m'għandniex biżejjed informazzjoni li tista' toqgħod fuqha fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, Sur Kadek għandu raġuna hawnhekk ftehim intlaħaq iżda eh, mannix bizzejiet u eh, mannix bizzejiet riċerka u finanzi biex namlu din riċerka biex namlu spezzjonijiet u koll. Għanna nħarsu lejn il-rizultati għawnek. Forsi tista' tibatu l-messaġġ lill-Kummissarju tal-sajt. tas sajt U najdu li aħbar tajba fl-opinjoni tiegħi f'rigward tal-kavalli iżda aħbar ħażina ħafna f'rigward tal-ispinotta u l-Kummissarju għandu jerfa' responsabilità tiegħu. Grazzi. Sir Thomas, Signora Thomas jħeġbok. Grazzi ħafna. Kollegi, l-Unjoni Ewropea ħad id-direzzjoni storika fl-iżvilupp sostenibbli tal ħaznit tal-ħut għandna bżonn ta' miżuri ta' ġestjoni u jekk tħares lejn is-sajt bejn 2009 u wara il-sajt professjonali żied eh, ħames xi ħames telef um, tal-ispinotta tal u eh, 2500 tal-, tal tal-dajes tal-sport tal għal-sajtu bekk għanna dawn il-dajes inklużi. Importanti jek tħares lejn il-sajt tal- illi ninkludu il-sajt tal divertiment għal-pala passatemp, mux biss il-sajt professjonali għandu jaqsam il-pis, dan għandu jott tal kavalli u koll il- il-Faroe Islands u l-oħrajn vera marri stadu ħafna tal-kavalli u l-bqija tal-Europa mandiġ tbati għax mandiġ il-bizajet ħazna, jek mandiġ bizajet ħazna l-axħar ehm, ċifri għal-Mediterran juri li menx korrelazzjoni bejn il-risorsi tas-sajt u il-sostenabilita. il sostenabilita u fenomenu ieħor iżda għandna jkollna s-sajt sostenibbli bħala lan aħħari għal għas-sajt kollu kemmu. Grazie, Presidente. Signora Ferreses. Felicitazioni per el acuerdo. Grazzi. Naħseb li huwa tajjeb li uh, kisibna dan il-ftejim il bieraħ ġewwa Londra li huwa tajjeb ukoll għas-sajjieda Ewropej, però mhux tajjeb għal dawk illegali, għas sajjida illegali. Alla, santi fisser li mhux tajjeb għal sajjida tal-Iżlanda. Hemm strumenti fl-Unjoni Ewropea li jistgħu jintużaw għal stant tlabna dan fil-Parlament Ewropew bosta ġabi. sajjida baqaw jistadu il-kaval għal-kem provajna natuħan ftit spazju. Fi-Spanja kien hemm 136% iktar fuq il-kwoti ta' qabel, fuq is-snin ta' qabel. U kieku kien ikun sempliċement 73% u jiena nassigura li dan eh, jinqasam kif suppost bej il-partijiet differenti fin-naħa taffu u fil-Kantabria. Grazzi nadu Signor McGuinness. Grazzi President, Kummissarju, dal-ħodu aħna nil-qaw ftejim li laħa ġewwa Londra il-bira flaxija bejn l-Unjoni Ewropea Norveġja u l-Fair Islands għaliex rridu naraw li din is-sitwazzjoni tieqaf dal-bar dejjem din is-sitwazzjoni tas-sajt illegali. legali nilqaw din dan il-ftejm għalkemm hemm xi problemi, però minnaħa l-oħra eh, l-Iżlanda m'għandix iktar aċċess fl-ibħra eh, Ewropej u din hija importanti ħafna l-Irlanda biex nipproteġu is-swieq għal sajjeda tal-Irlanda. Il-kwota li jom zdidet 60% eh, għal għal 1500 telef tunnellata iktar, din ta' importanza kbira ħafna għalina. Kien hemm ukoll xi iktar kwoti li nataw lil Faroe Islands, lil Greenland u pajjiżi oħrajn dan huwa ta' tħassib kbir, però tajjeb li għandna ehm, ftehim u tajjeb li qegħdin narraw sanzjonijiet għal ehm, dawn il-pajjiżi li mhux qed jikkollaboraw. Grazzi nagħlaq il-catch tiegħi il-Kummissarju. Grazzi, grazzi ħafna għal darbohra tal-li għajimtu dawn il-punti tal kummenti ta'kom. Jena jgħataw biex niddefend il-ftejim. Naħseb li huwa bilanċata joħloq għafas stabli għas-sajt. U għall-Islanda u għazvilup dizappuntanti, pero eh, provajna ninkludu għom. Għanna nasbu li dan il-ftejim għandu jiġi qabel is-sanzjonijiet din l-azzjoni għal kwistjoni ta' tħassib. Sempliċement il-Kummissarju Damanaki ma setax tiġi hawnhekk, tiskuża ruħa qiegħda flaqa importanti ma wedet li ser tidħol fid-dettall fil-laqa tal-Kumitat um, ta' sajt li mess Dwar l-isma tajva, imftejim jisu ma tantx u aċċettabli minnaħa tal-kamra. Responsabilità tal-istati membri għal kontrolli u s-sajt kif intqal dwar is-sanzjonijiet kontra l izlanda Nista' nifhem il tejdu kontra dawn il-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 sa mill-12 ta' Marzu tal-2014 skont l-artiklu 7 paragrafu 1 tal-att